Hopsa. Sitzung aufgenommen. Nerġaw niftu s-seduta, eżiz eh, sinjuri, eżiz kollegi, illum wara nofsinhar. Għanna ħbarijiet li vera ixxukjawna u ħbarijiet mill-Pakistan. Fiskola kien hemm iktar minn mit tifel u tifla illi inqatlu minn mit-Taliban. Kisa biret, aħna rrit naraw li hemm ħafna nies din ibatu u xortu ħada huma maħtufa minn dawn it-terroristi dan fil-fatt li ġara jħallina bla kliem u jerġa' jurina għal dar boħra kif it-Taliban qegħdin iġibu ruħhom mod illi mhuwiex uman sabiex eh, jipproponi promovu l-ideoloġija barbarika tagħha. U aħna eh, qed naraw li laqqas ma joqogħdu lura milli joqtlu l-itfal. Jiena nixtieq illi nesprimi il-soba tiegħi u il konnat il-kondoljanzi l-raba u l-familji ta' dawn il-vitmi. il vitmi u eh, nixtieq eh, illi fil fat